liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind verfügbar. Signori, il-rekord ta' sessjoni tal-bira u test datatu ma' disponibli għandkom xi oġġezzjonijiet jekk dan mhuwiex il-każ, mela issa nistgħu naddu għall-ispjegazzjoni tal-vot. nixtieq nerġa' nħeġġeġ lil daw kollha li jixtiequ jippaċċu hawnhekk sabiex jitilqu mill-awla. Dich bitten. Ħanibda nuża smijiet. Wir beginnen mit den Mela, ħanibdew bi spiegazzjoni tal-vot fuq l mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kommissjoni sur Mach. Herr kollegi Mach. Sur. Mikrofon, mikro. Mikrofonu għal-kellim. Now, yes. Yes. Does it work now? set jaħdem, mikrofonu. Signori. Mux għanajt li Sur Juncker kien Prim Ministru f'pajis li eh, kien kien ġenna tal-art eh, fiskali u nixtieq ngħid li ċ-ċittadini għandhom jgħidu lilu li mhux tajjeb li hemm xi kumpaniji li jistgħu joperaw taħt taxxi li huma iktar baxxi mill-bqija. Nara li l-gvern tiegħi jagħmel l-istess imma Sur Juncker mhuwiex mhux qed ikun trasparenti peress li kellu din il-politika fl-Lussemburgu u issa sar il-President tal-Kommissjoni, Kommissjoni ma tixtiqx li eh, il-gvernijiet jamlu ek il-vot favur jew kontra il-Kommissjoni. Issa nqata l-mikrofonu tal-kellim. Mux qed nara sur xogħol tista' hawnhekk. Signora Gill. Signora Gell. Grazzi. Iva vera importanti li neħdu direzzjoni vera stretta fuq levitar ta' taxxa. Ħafna kumpaniji li ehm, qed jirnexxilhom jaħarbu s-sistema u jħalsu inqas ehm, taxxi peress li hemm xi pajjiżi li sabu xi xquq. Il-President Juncker għandu ħafna b'xi wieġeb għal dawn l-affarijiet ħana ċertu li ħajamelek ħana rridu u l-Kummissjoni trid tieħu azzjoni immedjata eh, fuq eh, kontra dan l-evitar ta' li wieħed iħalla 16 u jiena nixin kun naf jekk hemm min jixti eh, inkjesta vera twila u um, nishtiq najt li navotajt kontra din il-mozzjoni peress li ma naqbilx għal raġunijiet il-għala eh, tres etaxet eh, naħseb li il raġunijiet mumiex xirqa. Is-sur Possibil, grazzi ħafna. Jiena votajt kontra din il-proposta tal lemin eh, tal-lemin estrem proposta estremista u etniħu eh, għos li eh, minna minnaranza zaħira biss. Is-Sur u tim tijow irrit isolvi l-kustjonijiet u bekk jista juri li qed jaħdem. Jiena nemmen li din il-kustjoni ta' rifugi fiskali mi problema iżda etika. Jekk nixtiequ nadmu kontra dawn ir-rifuġi fiskali m'għandniex inżidu l-amministrazzjoni imma rridu aħna intaffu il-piżijiet tat-taxxa fl-Ewropa kollha u rridu nżommu l-kumpaniji hawnhekk billi ma natuhomx ir-raġuni il-motivazzjoni sabiex dawn jfittxu r rifugi fiskali. Grazzi. Vielen Dank, Herr Grazzi, kollega Pospiċil, is-saloneg l-kollega Morvaj, grazzi sur President pala avukat. Jena kont qed naħseb li jekk ikun hemm ħallil li jmur jisra, imbagħad insiru nafu bih. Imbagħad jibda jgħid jiddispjaċini, l-leġiżlazzjoni mhix tajba il-ser mux il-leġiżlet kif suppost, jekk xi ħadd jieħu l propieta ta' jieħu, ieħor, xi tfisser li wieħed l-proprjetà, xi tfisser li wieħed jisra. Mhix ta' tajjeb l-leġiżlazzjoni u insomma mhux kulħadd jimportaħ mill-proprjetà tiegħu. Imbagħad dan il-ħallir xpulu jkun espert fisser, imbagħad dan il-ħallir jissuġġerixxi li ikun membru ta' ta' entità li tiġġieled kontra s-serq. Jiena appoġġajt din iċ-ċensura u ma naħsibx li eh, huwa tajjeb għal din il-pożizzjoni. Grazzi. Grazzi tassew, kollega Morvaj, naddu issa għall-onorevoli Balċu. Sur President, grazzi tassew, Iva għandu din il-mozzjoni ta' ċensura li ġiet irrifjutata. Din hija tal-mistħija f'din il awla Iva u ħati, is-Sur Junker u ħati għaliex meta huwa kien Prim Ministru il-Lussemburgu sar rifugju fiskali, posta rifugju fiskali u sera miljoni ta' euro mill-ċittadini tagħna, mill-pajjiżi fejn qed jaħdmu dawn il-kumpaniji. Din hija tal-mistħija. Hija tal-mistħija għal din il-maġġoranza għaliex m'għandhomx pożizzjoni biex ikunu jargumentaw favur is-Sur Juncker attakkaw lil dawk li sottomettew din il-mozzjoni u qalu illi mhux tajjeb jekk ridu noħolqu ma jkunx tajjeb jekk l-ispiċċaw li ridu noħolqu kummissjoni ġdida, dawn mhumiex persuni kredibbli, il-kummissjoni ma tistax tkun gwardjan ta' trattat jekk toffri sanzjonijiet għal dawn il-pajjiżi. Grazzi l-Onorevoli Iglesias. Grazzi, Sur President. ma rajna xejn ta' barra minnaw illum, pero, pero rajna l dawk il-persuni li proteġu blit bħal Londra jew persuni kif niproteġu persuni li jwet u reati. Is-soċjalisti kellhom ċans jappoġġaw din il-mozzjoni ta' ċensura fejn aħna provajna nikkundannaw lil dawk li huma responsabbli għal dan ir-rifuġi fiskali li qegħdin ikunu ta' dannu għal ħafna ċittadini. Is-soċjalisti Spanjoli rew illi ma jafux imorru mill-kliem għal fatti huma għenu biex titwaqqaf din il-Kummissjoni u din il-ġimgħa u rew li huma favur Juncker favur il rifugju fiskali dan huma ħbarijiet ħżiena għal Spanja u għall ewropa Grazzi, Sur Iglesias. E Sur Durand. Grazie President, kollegi l euroscettici tal-lemin illi prezentaw din il-ċensura għandhom l-istess loġika li jishtiqu jġildu kontra tagħhom, ċoe huma e, idu jiddisprezzaw l-interess komuni Ewropew u jifavorixxu l-interessi nazzjonali. U veru li Jean-Claude Juncker bħalo xrajn e, ħadmu sistema e, ta' skandlu illi Eh, għamlu li ħolqu dawn il-rifugi fiskali biex daħlu eh, il-flus għal azzjonisti u għal gruppi finanzjarji tagħhom. Illi mbagħad wara jwassal għal bħal effett tal politika ta' austerity f'ċerti pajjiżi iktar eh, foqar, foqra u tnaqqis ta' interess. Irridu nevitaw illi nejnu il-nazjonalizmu f'dan il-kas u l-inġustizja. Daqstant l-aħjar ħaġa unnek tastjeni il- din il-sistema fil- eh, eh, fil-Lussemburgu kienet illegali għal xħut u illeġittimu għal oħrajn. Għanna bżon ta' inqas kompetizzjoni biex niddefendu l-interess ġenerali Ewropew. Grazzi kollega Duran, issa nisimaw minna tisur Hannon. Grazzi, President, jena votajt kontra il-ħatra ta' Sur Juncker u votajt kontra l-Kommissjoni tijak Jiena l-unika ħaġa insolita li għamilt illi eh, jiena votajt kontra tiegħu u l-opinjoni tiegħu mm, mm, hija barra mill-opinjoni korrenti fl europa e, Antikwati il fat fuq il-salari minimi u politika fiskali, però huwa għandu dritt bħal kulħadd għal preżunzjoni ta' innoċenza. L-investigazzjoni għadha kif ġiet imneda u ma ġietx mm, temma din e, e, din ma ġietx mamula fl-aħjar żmien żmien. Jiena eh, għal eh, raġunijiet kollha eh, li jiena nopponi għalih il-fatt li kellu reġim ta' taxxa baxx mhuwiex ir-raġuni li jiena nivota kontra tiegħu. Mhuwiex reati li wieħed inaqqas il-taxxi. U dan huwa ħaġa li tajba li wieħed jagħmel hekk f'pajjiżu. Grazzi, kollega Hanan. Issa nisimaw minnant il-Sinjura il-kollega Marias. President, kif eh, nafu jina votajt kontra Juncker bħala kandidat għal president tal-Kommissjoni għax huwa rappresentant eh, tal-dinja eh, tal antika tal-Europa u kien president tal-Euro Eh, tal-grupp euro u kien eh, responsabli għal austerità li ġiet imposta eh, fuq il-Greċa u fuq ċittadini tagħha. Fil-fatt issa għandna żewġ raġunijiet biex nivutaw kontra Juncker. Jiena a favur ta' din il-mozzjoni ta' ċensura tal-onorevoli Zani u l-5 Stelle. Il-proposta kienet ukoll firmata minn deputati tal-lemin estrem u aħna l-bot ħafna minnhom ideologikament, però ma stajna namlu eh, xejn aktar eh, għalix eh, inkella għanda tkun il-politika ta' kulħadd marufa u mem lebda possibilità illi ma niftemux u dana kiena favur ta' tneħija ta' Juncker mill-presidenza tal-Komissar. Ja, vielen danka President. Politik. Grazie ħafna. il-politika tibda bi approach eh, realistiku inti jekk ma toġbokx ir-realtà mela l-leġislazzjoni politika trid tbiddel din ir-realtà l-affarijiet li qed iseħħu bil-politika bħalissa eh, ma naqbilx ġifieri rridu narmonizzaw il-politika fiskali nittama li l-Kummissjoni ħataħdem iktar il-Kummissjoni għandha bżonn tibqa' vijabbli għalhekk jiena votajt kontra din il- mozzjoni. Aħna ħerqana li ħanaraw kif l-istati membri ħajjaħdmu u jimxu il-qoddim u tajb li naċċertaw li l-istati membri issa sa fl-axħar jippermettulna nammanizzaw il-politika ta' taxxa għalhekk jiena nixtieq li l-Kummissjoni taħdem iktar malar għalhekk mozzjoni ta' ċensura laqasija utli u um, kull ma hija biss populizmu. Grazzi ħafna, Sinjora Von Stocht. Grazzi, grazzi. Jiena votajt favur il-mozzjoni ta' ċensura kontra eh, Sur Junker, il Joni tiegħu kieku xtaqt li kellna studju iktar u jisa imma il-maġġoranza ma u xek għalhekk kull ma kellna dan il-vot tal-mozzjoni ta' ċensura u sta għalek deċiżjonijiet ibbazzati fuq il fatti aħna darbtejn edna li ma nappoġġawx is-Sur Juncker bħala President tal-Kummissjoni u aħna ma votajniex għall-Kummissjoni kollha kemm hija għalhekk qed konsistenti mhux qed naddottaw l-ideoloġija qed inħarsu lejn il-perspettiva li aħna votajna favur il-mozzjoni mhux qed nitkellmu dwar il-lemin jew ix-xelluk uqsim fil-nofs. Grazzi ħafna, Sinjora Von Stocht. Sinjora Pedicini. Sur Pedicini, grazzi ħafna President, jena l-lum votajt eh, kontra l-Komissjoni Juncker raġunijiet kollha li smajna fi, u fil-mozzjoni ta' ċensura li kienem u kienem 75 deputat li jiffirma din il-mozzjoni u din is-seda jiena il-koordinatur tal-grupp għall-libertà u demokrazija dem diretta u mekket niddiskutu l-politika kollha li għandhom xaqsu mal-ambjent, is-saħħa u s-sigurtà tal-ikel u fuq dawn it-temi l-kummissarji maħtura Iva, eh, mux qed jambandonaw id firi il-politiki li huma vera odma, per eżempju dwar l-estrazzjoni tal-petroli u dan qed ikollu effetti negativi fuq il-ċittadini Taljani fejn isir u hemm ukoll gassijiet li niġsu li ħarġu mill-intraprizi kemm tal-Istati Uniti kif ukoll Ewropej. U eh, hemm ftit eh, leġislazzjoni li tidher ehm, li tista' tagħti il-frott, pereżempju il-leġislazzjoni fuq il-plastik, imma issa eh, inqata' l-mikrofonu tal-kellim is-Senjor Gornish. Merci, Monsieur le Président. J'ai naturellement voté la motion de censure. Għazza sew, Sir President, ovvjament jena votajt favur din il-mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kommissarju. Kien mhux għandi problema personali bih imma minħabba il-raġunijiet li għalfin man nixnuru konfidenza fih. Ħanu li kom xnira storika ta' Sir junker meta kena dibattitu fuq dawn il-rifuġi fiskali li jungoraġġa dan il-dibattitu fil-Lussemburgu mal-Ministru tal-Finanzi jena semmejt l-iskandlu li jena li jomu ma kienx responsabli personalment għalih li servizzi segreti tal-Lussemburgu li għandu jirreżenja u għal li għatma kien responsabli t taħ u għalli għalek li għatma reżenja. U għalli aħjar tkun taf xin l-informazzjoni qabel titkellem u jien kalli informazzjoni iva u kien ministru ta' xol, tal-finanzi, li ovvijament marbut ma' l-ekonomija u kien prim ministru għal 18 sena. U fuq reżenja tiegħu wara dan l-iskandlu kien obbligat li sejjaħ elezzjoni bikrija u għan jebet il-ħadlu postu. Iġifiri, naħseb ir-reżenja u bad ir-reżenja tiegħu lill-Eduka tal-Lussemburgu. Grazzi, Sor Golnish. Dak kienu l-spjegazzjonijiet tal-voti fuq dan il-punt. Issa nistgħu naħdu għall spjegazzjonijiet tal-voti fuq it twaqif ta' ta' tnadija tal-politika ta' kozjen 2014-2020. Mr President, I voted in favour of this motion of resolution. L-Onorevoli Gil, jiena votajt favur għaliex dawmin eh, f'dan il-protokolazzjoni jfisser li fl-Ingilterra dawn il-tip ta' fondi jista' jkun ma jiġux approvati din is-sena. Waħda raġunijiet hija li l-Gvern tal-Ingilterra ma rnexxilux jagħti l-odda neċessarju biex implementati dawn il-fondi permess ta' statat delegati. Dan ifisser li l-Gvern tal-Renju Unit qed ipoġġi f'periklu l-allokament ta' 9 miljun euro fondi fil-raġun tiegħi il-West Midlands li jistgħu jiġu użati għal tkabbir fil-bliet tagħna. L-bżiba lest li jihdu azzjoni però jidher li l-ostaklu prinċipali huwa il- Nuqqas tar-rida minnaħa tal-gvern Ingliż li dawn il-programmi jimbdew ikun hemm ftehim fuqhom minn il-Kommissjoni. Grazzi. Grazzi ta' sew, onorevoli Gil, issa ngħaddu għal ħej biex titkellem Mela, issa l-onorevoli Ġdeċowski. Sir President, kollegi, jina votajt favur għalli xaħna rridu nizguraw illi ikonna l-akbar ammont ta' programmi li jkunu edin joperaw sabiex l-implementazzjoni titħaffef kemm jista' jkun għaliex għandna backlogs kbir u għalhekk inħoss li huwa meħtieġ li jkun hemm aktar finanzi disponibbli anke fl-2015. Sur President, nixtieq nirringrazzja lilek ukoll u nixtieq ngħidlek li nammiraka l-mod kif inti qed xidin din il-laqgħa. Grazzi tassew. Eh, Sur Ġelowski issa l-Onorevoli Polċak. Grazzi President, jina kont favur tal-proposta għaliex il-politika ta' koezjoni fl-opinjoni tiegħi hija importanti tajb ħafna għat kabir ekonomika tal-Unjoni Ewropea. U għal din raġuni jena poġġajta din il-proposta u nishtiq ngħid ukoll li hija taqbel anki mal-President Juncker u l-appoċ għal vot demokratiku għal pakket tiegħu. U importanti mod speċjali għalija hija l-kooperazzjoni mal-Komissarju għall-Iżvilupp Reġjonali. Kollegi tkellmu diġà fuq id-dewmin għal periodu 2014-2020. U jiena naħseb illi tana u koll jista' jkun riskju għal destinatari għaliex għax l-istati membri jistaw jamlu anki revizjoni tal-kontribuzzjonijiet tagħhom. Grazie sur Poċek, issa sur Pospiċil. Grazzi. Jena u koll kont favur ta' din ir-rezoluzzjoni u kont anki kofirmatarju. Jena naħseb illi hija rezoluzzjoni importanti ħafna għax kif diġa qal, diġa hemm ħafna pratiċi għadhom lura fil-politika ta' koezjoni, specialment tal-2014-2020 il-kwestjoni tal-politika ta' koezjoni ta' dawn il-fondi ja' kwestjoni importanti ħafna, speċjalment għall-istati iktar dajfa tal-Unjoni Ewropea, għax dawn il-fondi huma investiment principali u flus ta' kapital għal eh, investimenti eh, fl-iżvilupp jina mill-Repubblika Ċeka u nista' nati xifti ċifri minn mindu tħalna fl-Unjoni Ewropea aħna gwadanjajna aktar minn 33 biljun ta' koroni u dan huwa eh, surplus meta nqisuhom għal flus li natu l-Unjoni Ewropea. Dawn eh, il-fondi anke jekk għandna problemi ta' assorbiment għandhom benefiċċju importanti għal pajjiż dell-istimatarju, rridu nużawhom assolutament. Grazzi. Grazzi. Signora Curtin Darling. Grazie ħafna jena bħajt favur il-rezoluzjoni fuq il-fondi ta' koezjoni għax jena minn fejġeja jien eh, eh, tramuntana tal-Ingilterra tibbenefika minn miljoni ta' Eh, sterlini. U dawn il-proġetti eh, joħolqu l-impigi, tajbu il-ħiliet tagħna u jgħinu l-ekonomija reġjonali. Attualment il-programm reġjonali eh, u l-fondi tagħhom qegħdin jimxu kontra dan u mhux biss il-gvern abolixxa il-aġenziji imma biex taqat u huma Eh, għamlu b'mod illi anki il-xubijiet eh, lokali eh, għamilhom accountable. Aħna napoġaw għal daqstant il-talba tal-rizoluzzjoni biex l komissjoni turi determinazzjoni fi soluzzjoni ta' din il-problema tal-qat u tal-qat fost iż-żaza f'Renju Unit. 724 miljoni ta' sterlini il-ġejn fi snin il-ġejn ġejjin hemm ħafna importanti għalih. Grazie ħafna, signora Beze. Jiena appoġġajt il-mozzjoni fuq id-dowmin fil-startups fil-taħt il-politika ta' kozjoni. Jiena nixiq nibbat il-messaċ il-Komissjoni u l-Gvernijiet Nazzjonali li irridu eh, huma Issa, jieġu jimxu fl-istess direzzjoni. Hemm ħafna fondi li qed jiġu mdowma u hemm proġetti lokali sabiex eh, noħolqu ehm, impjiegi lokali. Ġifiri dana edin friskju għax il-kontijiet mux qed jiġu mħalsa. Il-Komissjoni ċi tagħmel l-almu biex taġġel dan il-proċess u l-affarijiet eh, għandhom isiru fil-ħin u rridu jaċċertaw li l-implementazzjoni tista' sseħħ eh, eżatt kif jaqblu prinċipju fuq il-programmi. B'dan il-mod l-awtoritajiet lokali jistgħu jibdew japplikaw sabiex ikollhom proġetti vitali li jiġu finanzjati u jibdew jaħdmu l-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, Isser Hannan. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Grazie ħafna. Il-proġett kollu ta' koezjoni dana naħseb huwa fost l-ikbar fallimenti bil-introduzzjoni tiegħu taħt it-trattat ta' Maastricht li l-idea kienet li nsibu bilanċ fl-ifqar zoni eh, billi nonfqu il-flus b'mod iktar eh, effiċjenti. Imma eh, il-Greċja rċevet l-ikbar ammonti ta' fondi imma kif ħadmet fil-pratika din is-sistema x'inti ħad bin binqas pajjiżi sinjuri u il-pajzi fqar ħaj jibqaw fqar u jew dawk il-fqar ħaj jibdew jisserħu fuq is-sussidi u eh, li eh, huma uh, jibdew uh, eh, imexxu l-affarijiet skont lotijiet li jingħataw. Smajna wkoll il-kollega li qalet li kemm huwa vera importanti li l-flus uh, irrid jasal lir-Renju Unit mhux aħna biss kontributuri net Uh, umma, Eh, dawn mhumiex proġetti li joħolqu l-impjiegi imma dawn proġetti li emmek hemmhekk sabiex jirriklamaw l-Unjoni Ewropea iktar milli jistimulaw it-tkabbir lokali. Jekk inti vera tixtieq tgħin l-ifqar eh, zoni, inti trid tagħmel l-oppost, trid eh, inti tkattar id-diversità u tqajjem il-kuxjenza dwar dawn il-punti. Grazzi ħafna kollega Hannen is-surjar. Grazzi ħafna, grazzi President, jiena votajt favur ir-rezoluzzjoni nixtieq nagħmel tliet kummenti l-ewwel wieħed. Il-politika ta' koeżjoni hija politika importanti u għandha tintuża sabiex eh, iva inkatru il-livelli ta' għejxin. Aħna taħt ġifiri t-tiklu ta' infiq aħjar rridu naċċertaw li dan isir imma fl-istess jien nixtieq ngħid li fir-reġun tiegħi politika ta' koeżjoni mhux biss wittit il-triq imma enet sabiex jinbdew xi programmi l-eks l-istati tal-vant eh, et mm, ma joħorġu eh, mill- mill-objective areas tagħhom minħabba l-politika ta' koezjoni u kull sena jkollha nilabu l-istess logħba xi dejjem irid ikollna miżuri transitorji sabiex naċertaw li dan l-approċċ li rridu nieqfu u mbagħad nimxu l qudiem ma jkomplix isir u mbagħad nixtieq nappella lill-istati membri sabiex huma jħallsu il-flus ħalli kolna bizzer flus sabiex jitħallsu il-kontijiet. Grazzi ħafna, grazzi Surjar, dawk kienu l-ispiegazzjoni tal-votazzjoni fuq il-politika ta' koezjoni 2014-2020. U issa nistanal u dan u issa senadu għall-ispiegazzjoni tal-vot fuq il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tal-ġnus ma' u tal dwar tal-tfal, Sinjor Gil. Uh, Sir President, jiena Qalbi kollha appoġġajt din ir-riżoluzzjoni għaliex jiena naqbel li drittijiet ta' tfal għandhom ikunu fil-qalba tal-politika Ewropea. L-abbuż ta' dawn it-tfal u l-istruttar dawn it-tfal li jsir kuljum juri il-ħtiġ li nħidu miżuri immedjatament biex jipproteġi dawn it-tfal. It-tfal kollha u x'inhu l-isfond kulturali u etniku tagħhom għandu kollhom livelloli ta' edukazzjoni u kura. Apparti minn hekk protezzjoni tal-tfal ta' migranti tiżdiet għaliex hemm huma fost l-aktar gruppi dajfa li qed isofru minn liġiet immigrazzjoni mhux adegwati u minħabba in-nuqqasijiet li għandna fil-politika. Grazzi. Grazie tassew, onorevoli ġil, issa naddu għall-onorevoli Karti. Grazzi tassew, jiena appoġġajt din ir-rezoluzzjoni fuq il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar it tat tfal u nilqa din l-opportunità biex it-tfal jitpoġġew fuq qudiem fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Irridu nkomplu nmexxu qudiem id-drittijiet ta' tfal fuq livell universali u niżguraw li t-tfal kollha ikollhom id-dritt ta' ħajja mingħajr gwerra u l-atroċitajiet li jiġu magħha. Apparti minn hekk irridu wkoll nifukaw mill-ġdid fuq it-tfal u żgħażagħ li ħafna minnhom ħallsu l-aktar prezz li minħabba il-kriżi u l-politika ta' austerità. Grazzi tassew. Grazzi, onorevoli Karti, issa għal l-onorevoli Morgano. Grazzi, Sur President, onorevoli kollegi, il-Parlament Ewropew l-lum fl-avveniment tal-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tal ġusma u dwar ġitijiet tat-tfal. So, et Bisħieħ il-ħtieġa nipproteġu t-tfal u niskuraw l politika tal-Unjoni jkunu mirati sabiex jiggarantixxu l-protezzjoni b'nessri t tfal Jekk niċċelebraw dan avvenimenti mhux biss ritwal u xi ħaġa ta' repetizzjoni dan jikompli juri dawn l-importanza ta' dan u l-impenji li din nieħdu u anke id-dokument rigward dawn id-drittijiet tat-tfal Dan ġi għatwat wara 25 sena fuq livell kwalitattiv apparti minn hekk kemm minn dan il-konvenzjoni sar-realtà fejn u kif fil-kultura fil-leġislazzjoni u fis-servizzi u l-appoġġ għal minorenni għatfad l-inna ħafna xnamlu mill-bqija drittijiet ta' tfal tal-minorenni u nitkellmu dwar il-prezentu fuq ta' soċieta. Rikolli najt illi fl-opinjoni tiegħi fit-testa riżoluzzjoni li votajt fuqha il-kellim jinqatalu il-mikrofoni u grazzi u onorevoli Morgano, istra onorevoli Tanek. President, naturalment jina u kol niċelebra l-25 anniversarju tal-konvenzjoni eh, eh, fuq id-dirti ta' tfal u, u minna riserva hemm kwistjonijiet importanti bħal nuqqas ta' nutrizzjoni, eh, soldati, eh, eh, suicide bombers u anki l-kwistjoni anki tal-mutilazzjoni eh, genit eh, genitali ta' tfal. Eh, u rajna anki l-orrori ta' Boko Haram, Nigeria u l-ISIS f'Niran u eh, li jaqbdu li tfal zar bħala sira. Pero hemm ċi aspetti fuq risoluzzjoni li għandi tħassib fuqhom. Pratikament Bażikament huma l-Istati membri li għandhom kompetenza u mhux l-Unjoni Ewropea. U jiena missier bi tliet tfal żgħar u nemmen illi bħala tali nimmaġna kwistjonijiet tal-sessualizzazzjoni u tal-identità tal-ġeneri nimmaġna li daw għandhom jidħlu fil-drittijiet nazzjonali. Grazzi, Sur Kanok. Issa il-kollega Jar. Grazzi, Sur President, jiena votajt favur il-rezoluzzjoni Hemm tliet kummenti li nixtieq nagħmel lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. L-hawnhekk iridu ngħidu l-ksur tal-drittijiet tat-tfal mhuwiex biss fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw anki fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U tieni anki fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet Aħna dejjem nitkellmu meta nitkellmu fuq id-drittijiet ta' tfal il-fatt li l-istati membri rridu jiġbru l-responsabilitajiet tagħhom huma għandhom sistema eh, li iżolati li ma jitkellmux fi dialogu mal-istituzzjoni tal-Ewropa. U tilet l-esperjenza tagħna kienet li meta nitkellmu fuq drittijiet ta' tfal għanna nipruvaw nizguraw illi il-kwistjonijiet jimxu iktar malajr għalix jekk wieħed irid jistenna ħafna snin eh, sakemm il-kwestjonijiet legali jiġu ċarati, dina mhux qed tibbenefika lil ħadd. Eh, grazzi ħafna, Surjar. Issa Sur Kelly. Grazzi, President. Aħna fl-opinjoni tiegħna nifukaw fuq id-drittijiet ta' tfal, speċjalment f'dan is-sena importanti 25 sena wara il-Konvenzjoni ta' Ġlus Maquda u naturalment eh, kienem sar progress f'ħafna oqsma anka anki għati hemm ħafna xiri tisir specialment fuq l-edukazzjoni fil-kura ta' saħħa u l-gwaljanza l-edukazzjoni ta' tfal kull tifel għandu jkollu aċċess għall-edukazzjoni u aċċess għas suq ta' xogħol minnajr saħħa ma nistawx ikollna ħajja kontenta u minnajr l-ugwaljanza l-istess, memx eh, ugwaljanza eh, bejn istess bejn bejn il-bnitu u il-subin kif għal Charles Tannock ftit minutilu. Għal daqstant u importanti għalina fl-Unjoni Ewropea nirsolvu dan il-problemi. Grazie. Fin danka kollegi Kelly. Grazie ħafna, Sir Kelly. Għalek dawk kien l-spiegazzjoni tal-vot tal-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tal-ċizma u d ġordiċi ta' tfali sal-sena għaddu għal-spiegazzjoni għal mozzjoniet ta' rezoluzzjoni fuq su uniku digitali għal darba għal-sinjura għil se tiftaħ din spiegazzjoni issa. Wasal iż-żmien eh, sa fl-aħħar li l-Kummissjoni tam tiħu azzjoni konkreta fuq l-assu eh, uniku digitali, mux biset nitilfu il-260 biljun euro eh, għal dawn il-kizbit li jisnaw li nieħdu jekk ma jkunx hemm diskrepanza digitali, jekk nieħdu azzjoni nistgħu nejnu n-nies joħorġu mill-kriżi ekonomika u Bekk l-Europa terġa timxi fit-triq tal-innovazzjoni ħolqien tal-impigi u tkabbir. Danna ma jistax jinkiseb sakemm għal-Kummissjoni tieħu azzjoni b'saħħitha sabiex twaqqaf id-dominanza kummerċjali ta' Google pala search engine. Su uniku digitali huwa bażat fuq kondizzjonijiet kompetittivi li jippermettu l-konsumaturi kollha dawk li jużaw l-internet u negozju online li benefikaw minn flok ma' kumpanija waħda biss tibbenifika. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Gill. Is-Sur Buda. Grazzi, grazzi President, jina votajt favur din ir-rezoluzzjoni issu uniku digitali fisser li impoġġu fil-prattika eh, tielet mela mowġa ta' rivoluzzjoni digitali. L-interkonnessjoni ta' swi huwa prerequisite għal tħaddim ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u l-abilta li nadataru għal tibdil teknoloġiku hija miżura sabiex inżommu l-kompetitività globali. Iva, l-sfidi tassu eh, irridu jwiġbu għalijom billi jtejbu l-kapacitajiet teknoloġiċi kunem u kol iktar opportunitajiet ta' xogħol għalhekk is-suq uniku Digitali dana imma jrid jiġilet kontra qatta sfidi minħabba frammentazzjoni fis-swieq Ewropej bħalissa diversità ta' dawn is-swieq eh, ipoġġi ostakli jiġifieri bejn l-utenti, l-istati membri u l-pajjiżi terzi. Hemm inizjattivi li għandhom suċċess bħal pereżempju il-portal Europo għax-xiri pubbliku sabiex ikun hemm żvilupp transkonfinali għall-SMEs it-twissieħ tal-attivitajiet tal-kommerċ elettroniku dana wkoll wasal għal iktar opportunitajiet tal-kumpaniji Ewropej Ewropej imma kien hemm problemi minħabba nuqqas ta' fiduċja tal-konsumaturi u dan noqgħet eh, sistema ta' ċertifikazzjoni unika l-utenti online. Inqata l-mikrofonu tal-kellu, Sinjor Bilt, grazzi ħafna Jiena votajt kontra din il-mozzjoni għal-rezoluzzjoni fuq su uniku digitali ppreżentata ippreżentata pala ħaġa li se terġa tistimula it-kabir u tirrestawra il-fiduċa taħt l-artiklu 3 ta' TIU tal-1992 dwar it-twaqif ta' dan is-suq uniku l-Kummissjoni tixtieq ta' liberalizzazzjoni l dan il-moviment. Is-sitwazzjoni qed ehm, tinbidel malajr ħafna u l-Ewropa da Lura mill-Istati eh, Uniti, per eżempju, wieħed minn ħamsa ġifir fil-mija tal-persuni Ewropej li jgħixu fi żonijiet rurali m'għandhomx aċċess għall-internet u għanna bżon aħna nassiguraw li li għan ħarsu lejn il-libertà li niprovdu s-servizzi u l-libertà li ċittadini kolla l-kumpaniji kolla li jistaw jibenefikaw me servizzi eh, digitali li jixtiequ jiġu minn fej jiġu fl-Unjoni għalajbek ma nevitaw kull riskju ta' dumping kif rajna per eżempju bil-plattaformi pa' Netflix. Grazzi ħafna, Sinjora Belden. Xubbispitin. Grazie ta' sew, sur President, jina votajt favur u anke kont parti minn din il-proposta. Nixtieq ngħid xi affarijiet rigward artiklu 10 l-aħħar sentenza. Li ġiet rapportata ħafna anke fil-medja. Dan mhuwiex attakk globali kontra Google, aħna maħnex insemmu l-ebda kumpaniji, qegħdin ngħidu biss li l-Kummissjoni għandha tikkonsidra li taqsam li tifret search engines mill-bqija ta' servizzi offruti online. Jiena din il-ħaġa nifhimha bħala xi bħala kawtela li qed juri il-Parlament fuq il-monopolji li għandna għaliex il-monopoli qatt ma jkunu favur id-drittijiet tal-konsumatur. Jena naħseb illi l-Kummissjoni Ewropea għandha tikkonsidra li tadotta ċertu soluzzjonijiet jista' jkun li uħud dan soluzzjonijiet ikunu estremi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Jar, grazzi Sur President, jiena votajt favur dan ir-rapport għal tliet raġunijiet. L-ewwel net, rajna li waqajna lura irridu nippruvaw nlaħqu il-21 seklu l-infrastruttura ta' dan is-seklu għassu intern ifisser li t-teknoloġija diġitali tittiġi inkluża wkoll. Anke l-moviment ħeles sal kulħadd. Dan ifisser ukoll li nevitaw li jiġi stabiliti monopoli. Smajna wkoll uh, network fuq il-mobile mhux kollox jgħid kif suppost. Nistgħu nirringrazzjaw l-Unjoni Ewropea għal livelli adatta livelli raġonevoli ta' roaming u li tnaqsu l-ispejjeż ukoll ta' roaming għal konsumatur l-Unjoni Ewropea dejjem iżom f'moħħa u kol zoni rurali, għalix u ma f'dawn iż-żoni fejn irridu nippruvaw nkomplu nimxu l-qoddim, irridu li nkunu digitally networked. Grazzi, tassew l-onorevoli Nibler. Grazzi, Sur President, jiena u koll votajt favur din ir-riżoluzzjoni biex insaħħu il-protezzjoni drittijiet jitra protezzjoni tal-konsumatur fis-suq digitali għax jiena nemmen li f'dan is-suq irridu li jkun hemm kompetizzjoni ġusta u jien nixtieq nagħmel tliet punti l-ewwel net. Fil-passat kellna x'naqsmu ma l-aċċess ta' l-internet u problemi ta' tal-providers, però issa dan mar fidejn l-operatur prinċipali u għalhekk rridu u aktar fuq il-platform operators u naraw xa jiġri hemmhekk. It-tieni net dak li għandna bżonn huwa dibattitu pubbliku politiku miftuħ biex inħarsu lejn is-setturi u kif jistgħu jiġu bandil, kif jistgħu jinaqdu fl-imkien. Pero rridu naraw ukoll kif nistgħu nħolqu eh, kundizzjonijiet indaqsa kulħadd. L-aħħar, it-tielet l-aħħar punt. Aħna ma rridux nikkritikaw kumpaniji individwali, rridu naraw xi tiġri fuq livell aktar globali. Grazzi, onorevoli Nibler, istra onorevoli Kelly. Baqa. Eh, Grazzi, ħafna. Aħna naqblu kollha illi huwa importanti ħafna illi nimplementawa din mill-aktar possibli u dana sejjajna biex noħorġu mir reċessjoni ekonomika u biex eh, ikun hemm tkabbir fl-Unjoni Ewropea u jiena għal daqstant mal-grupp tiegħi aħna votajna favur ħlif għal emenda numru 10, it-tieni parti tal-emenda 10 illi tirrigwarda l-unbundling ta' search engines u naħseb illi forsi wada xejn waħda kmini biex nitkellmu fuq uh, kwistjoni bħal di, però irridu naraw x'jista' jiġri uh, wara dawn iż-żminijiet aħna b'mod partikolari nħossu li jista' jkun hemm impatt kbir b'din id-deċiżjoni f'pajjiżna u f'pajjiżi u anki f'pajjiżi oħrajn anki jekk din l-emendum bat wara kollox ġiet aċċettata. Grazzi ħafna kollega Kelly. Dawn kienu l esplikazzjoni tal-vot fuq il-rizoluzzjoni fuq il-su intern digitali. U issa naddu għall esplikazzjoni tal-voto għall-mozzjoni ta' rizoluzzjoni fuq il- eh, malnutrizzjoni fil-pajizi li qed jiżviluppaw, Signora Gill. Grazzi. Mhuwiex aċċettabbli li iktar minn 170 miljun ta' tfal eh, taħt il-ħames snin huma malnutriti u 55 miljon eh, sofru mill-malnutrizzjoni gravi. Dan għandu Eh, jatina allarmi għax mux biss eh, billi nikordinaw iktar l ajnuna imma anki biex naraw li muma il-kawzi eh, radikali ta' dan per eżempju l-arar li ju kawzat mit-tibdil fil-klima u anki il-problemi politiċi ah, rajna Eh, dawn it-tfal f'dawn il-pajjiżi irridu ngħinuhom, irridu nagħmlu kull ma nistgħu fis-seta tagħna biex eh, intaffu dan, eh, is sofferenza Grazzi, Sinjura Gill. Issa Sur Hanen li ma jidirx li huwa preżenti mela Sur Morgano. Morgano il-ġimgħa li għaddiet eh, fruma kien hemm konferenza internazzjonali fuq in-nutrizzjoni tal-FAO. Eh, kien hemm ċifri impressjonanti 850 miljun għandhom noqqas tal-ikel. Eh, hemm miljuni ta' tfal li mhux qed jikbru bizzejet, l-44 miljuni ta' tal-limwiet fost it-tfal u għamħabba l malnutrizjoni L-Unjoni Ewropea tista' saħħa l-azzjoni taħħa fuq livell internazjonali jistgħu jagħtu iktar riżorsi u investimenti fi żmien it-twil u flimkien ma, ma l-Aġenziji tal-Nazzjonijiet Uniti ġiet 8 u ġewxrin l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali u l-NGOs. U nistgħu nitolbu lil dawk l-istati li ħadu sem fil-Expo 2015 biex jagħmlu l-inizjattivi biex ikun hemm vinkolanti biex jiġildu kontra l-ġuħ u l-malnutrizzjoni bi strateġiji diversifikati, il-bidja sostenibli u kooperazzjoni. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Morgano. Grazie ħafna, Sir Morgano, nadi l-mikrofonu l-Sir Kelly. Grazie ħafna. Mela, din it-tema relatata mal-tema ta' qabel l-għanda xtaqsa ma' 25 anniversari ta' konvenzjoni tal-ġusma u ta' dwar id-drittijiet tal tfal, ovvjament kullħat jikollu bżon jikol bizzejt u jikol ikel bnin sfortunatament dawn l-affarijiet mux qed jisseħu fid-dinja kollha u anke f'partijiet tal-Unjoni Ewropea xorta waħda jiena naħseb li m'għandix tingħata kritika l-Unjoni Ewropea peress li għandna r-rekord li għandna l-ikbar donatur tal-għajnuna monetarja fuq livell dinja ovvjament nistgħu aħna dejjem nitjiebu u hemm xi elementi li għedin f'dan ir-rapport importanti li nħarsu lejhom ma naraw kif nistgħu ntejbu l-affarijiet speċjalment sabiex ngħinu l dawn il-pajjiżi jagħmlu l-affarijiet aħjar jekk nitkellem dwar l-agrikoltura sostenibbli u l-prattika sostenibbli u jiena naħseb li dina kienet mozzjoni tajba u ivvotajte favorija. Grazzi ħafna, kollega Kelly, is-sur Tarabella l-aħħar kelliem għal din il-ġimma. Grazzi ħafna jiena votajt favur ir-reżoluzzjoni fuq il-malnutrizzjoni ta' tfal fi pajjiżi li qed jiżviluppaw imma kieku xtaqt li l-emenda numru 3 għaddiet bħala parti mill-konklużjonijiet tar-rapporter speċjali tal-ġnus maquda li qed jaħdem fuq dawn il-kwistjonijiet dwar il-forniment tal-prodotti tal-ikel dawn il-nies fi pajjiżi terzi imma sfortunatament n-nis li kienu għat jisimaw il-Papa nar it-tlieta iva semmaw li il-Papa kienet jitkellem dwar l-ingwaljanza u l faqar imma donna mar ħaduħx il-messaġġ ma jistax ikun gburi il-Papa tal-dawk li segwuħi imma li mbagħad ma jieħdux azzjoni konkreta jissimaw biss. Grazzi ħafna Sur Tarabella dawka kienu l-esplikazzjoni tal-vot fuq il-mozzjoni tal rezoluzzjoni li għandha x'taqsam mal-manifestazzjoni tal tfal fi pajjiżi li qed jiżviluppaw il-minuti Sur Kelly, point of order. Iva, point of order, xtaqt għajem dan il-punt waqt il-votazzjoni ma ma xtaqxijena indowem il-proċeduri u ma xtaqx impoġġi klilek chairman li għamilt ħidma eccellenti eh, fi eh, pozizjoni komplemententi, xtaqt nitkellem fuq l-emenda bil-fom fuq naħseb emenda numru 11 li eh, diskutejna brabta ma l-valutazzjoni tampat, issa aħna ħadna votazzjoni nominali. mbagħad il rappreżentant mill-alde għam bil-wifa u ressa emenda bil-fom. Ek fimtom li jimxew l-affarijiet normalment l-emenda bil-fom trid titresa qabel ma titresa l-emenda, ġifiri għandek spiegazzjoni iktar mill-li spiegazzjoni tal-vot? Uh, ich habe auch die Antwort. Ich habe Iva, għandi tweġiba għalik. Imma kif diġa et sur Talabella għala eh, il-ġimma bl-axar diskors tiegħu. Konnat nitkellmu iva l-votazzjoni nominali nsejt issa l-isem tal-persuna li talbet għall-emenda bil-fom fuq eh, il-paragrafu 11 tat-test oriġinali, paragrafu 11 mhux emenda 11. U Dina kienet emenda bil-fom li mbagħad ċesqet għal vot u ġiet adottata lek il-minuti ta' din il-laqgħa se jkunu disponibbli u preżentati lil sessjoni eh, li jmiss, sessjoni plenarja li jmiss u jekk għandkom xi kummenti li tixtiequ tagħmlu li rridu li l korpi eh, xirqa nixtieq nirringrazzja l-kollegi, l-ħames kollegi li baqgħu nek sal-aħħar u nixtieq nirringrazzja s-servizzi wkoll u l